li dan ixekkel il-kompetizzjoni anka issa l-isħma globali ċaqal u għad-detriment tal-servizzi ta' trasport blajru, eh, għad-detriment u kol tal-linji tal-ajru. Issa, jekk id-distorsjoni tal-kompetizzjoni, xkil tal-kompetizzjoni se jwassal għal eh, problemi, aħna bħal Unjoni Ewropa nirridu naġġixxu billi nieħdu miżuri speċifiċi kontra eh, l-kim sejħa dumping airlines. U anka permezz ta' reazzjoni eh, għal pajizi terzi illi mhux qed eh, jippermettu eh, l-inżul tal-linji tal-ajru tagħna. Regolament 868 jippermetti għal bidu ta' investigazzjonijiet fejn hemm ir-riskju potenzjali ta' ehm, eh, tiġrif pereżempju jew każijiet oħra li għadna ma smajniex bihom. Bek issa l-Kummissjoni tista' tkun attiva meta hemm riskju ta' min iweġġa u jista' jkun ta' teddida. Digi Trans, sinjuri, jista jibda meta jkollhom eh, qed jissuspettaw li jkun hemm eh, xi ħsara l-ħajja tal-bniedem. Ehm, din hija xi ħaġa li eh, sħana fuqha fin-negozjat huwa grazzi għal dan illi dan regolament regolament 868 issa sar strument ta' deterrenti u nittamaw li qatt ma nkunu jkollna għalfejn nużaw. Dan huwa strument diplomatiku għall-Unjoni Ewropea u għall-Istati membri tagħha eh, fejn meta jiffaċċjaw diskriminazzjoni waħedhom ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn waħedhom iżda jekk naħdmu flimkien bħala 28 pajjiż nistgħu niffaċċjaw il-problema flimkien u jkollna impatt globali u influenza globali u dan japplika wkoll għal trasport blajru. Għandna l-Amerika, għandna l-linji tal-ajru Amerikani, Ċiniżi, u għanna ovvjament il-linji tal-ajru Ewropej. Grazzi ta' din il-proposta, grazzi għal kunsil għal negozjati diffiċli iżda ġusti u grazzi eżis kollegi tal-kooperajtu biex wasalna fejn wasalna dan huwa ehm, pedament qawwi għal unjoni aktar bsaħħita u pedament ġdid għal ħolqien ta' unjoni aktar bsaħħita l-qudim. Grazzi. Grazzi. Issa, fissem il kummissjoni nisimaw l kummissarju Oettinger. Grazzi, Sur President, Signuri. jina nisabaw nek eh, fissem il-kollega eh, tiegħi li tinsab ma tiflax sfortunatament, iżda grata tal-konsultazzjoni illi tinsab għaddejja bħalissa u eh, l-riżultat kostruttiv li għanna l-lejla. Nirringrazzja l honorable Piper ta' xogħol li għamel bħala rapporter u l-isforzi tiegħu biex dan il-fajl jimxi l-qoddim. Nirringrazzja wkoll il-Kumitat ta' Trasport u Turizmu għal kontenut illi jiddependi minn fuq xoll xogħol tagħhom. Eh, rapporter u shadow rapporters għamlu xogħol eċċellenti hawnhekk l-adozzjoni tar regolament il-ġdid fuq eh, salvagwardja tal-kompetizzjoni ġusta fit trasport tal-ajru hija l ehm, eh, il-bidu ta' eh, strateġija għal protezzjoni ta' dan is-settur. Issa għandna bażi solida għaliha fl-aħħar. Huwa Eh, għafas legali għal kompetizzjoni ħilsa fil-ispazju tal-ajru Ewropew u fil-politika esterna tagħna eh, ma' pajjiżi terzi wkoll meta nitkellmu dwar kompetizzjoni ħilsa magħhom. Il-bidliet fis-settur tal-ajru, trasport eh, tal-bnedmin u tal-prodotti bl-ajru madwar id-dinja kollha dawk il-bidliet huma straordinari Allura għandna bżonn ta' strumenti eh, politiċi fidejna sabiex inkunu nistgħu napplikaw regoli ġusti u norganizzaw kompetizzjoni ġusta u nigarantixxu kompetizzjoni ġusta għall operaturi tal-ajru. Hawnhekk qed nitkellmu dwar trasport eh, bl-ajru ġol l-Unjoni Ewropea u barra lil-in mill-Unjoni Ewropea. u għanna taħlita ta' 50% eh, bejn kumpaniji li jaħdmu fl-Unjoni Ewropea u jaħdmu barra l-Unjoni Ewropea u koll u naċċettaw u natu valur għal dil kompetizzjoni iżda napprezza u koll l-importanza tal-Unjoni tagħna u hemm eh, min hemm eh, min qed iqabbad lil min għall titjiriet mill- pajjiżi terzi. Il-pajjiżi terzi se jkollhom garanzija minn ħatana li l-leġiżlazzjoni tagħna se tapplika lihom bl-istess mod bħal ma tapplika għal kumpaniji Ewropej u aħna bħala Unjoni ninsabu sfurzati ta' naħdmu għal kompetizzjoni ġusta rridu nassiguraw kondizzjonijiet adegwati għal kompetizzjoni ġusta. U ninnutaw ukoll li l eh, kummerċ, il-kumpanija, anzi barra l-Unjoni Ewropea, mhux dejjem jaraw kundizzjonijiet eh, adegwati fil-konfront tagħhom. U din sfortunatament qed tiżdietu jistgħu jiffaċċjaw id-diskriminazzjoni. U aħna bħala kummissjoni flimkien ma l-appoġġ ta' dan il-Parlament eh, mixjin fid-direzzjoni ta' kompetizzjoni multilaterali bbażata fuq eh, armonizzazzjoni multinazzjonali Iżda bħal eh, WTO u l-KNO guidelines għanna garanziji eh, adegwati għal sistema ta' kompetizzjoni ġusta fil-futur. U bħala konsegwenza ta' dan, aħna l-Unjoni Ewropea qed negozjaw eh, ftehim ta' trasport blajru ma' pajjiżi terzi. Dawn it-trattati ġeneralment isiru mill-ftejmiet bilaterali ma' pajjiżi terzi, individwali. Iżda hekk kif naħdmu flimkien bħala grupp bħala 28 pajjiż ma' pajjiż terz naħseb din hija strateġija eh, ta' min joqgħod fuqha. U allura l-Unjoni Ewropea għandha bżonn toħloq bażi għal strument eh, intelligenti li jkun jista' jopera fl-interessi ta' ċittadini tagħna u tal-istati membri u għal kumpaniji tagħna biex neliminaw prassi inġusti fis-suq estern u nġildu kontra dawn il-prassi permezz ta' dan l-istrument. U dan regolament li qed naraw qudiemna l-lejla li kelkom rwol kbir fil-ħolqien tiegħu se jitrasforma u se jkun differenti ħafna mill dak preċedenti illi mhuwiex effiċjenti u eh, sar fl-2004 li ma jirriflettix ir-realtà u qatt ma kien prattiku fl-użu tiegħu. Dan regolament eh, huwa mamul għal eh, rekwiziti attwali tal-industrija tal-trasport blajru u aktar effettiv għal futuru koll. Aħna fil-Kummissjoni se nkomplu nafsu fuq l-importanza fuq ftejmiet għal operaturi tal-ajru ma' pajjiżi terzi U flimkien ma' l-imsieħba tagħna mill-pajjiżi terzi konsistentuament nippreferu dialogu u soluzzjonijiet eh, ta' negozjati eh, unilaterali. U għalhekk inħoss li lum hija ġurnata importanti għal kompetizzjoni ħilsa bejn negozji Ewropej u pajjiżi terzi. Huwa tajjeb ukoll ċittadini tagħna li jistgħu għandhom itiru maż-żewġ tipi tal-provdituri ta' trasport plajru. Grazzi u grazzi ta' xol ta'kom. Grazzi mille. Grazzi ħafna, kommissarju. Issa, fissem il komitati ikon naddu għal kollega Tremoza. Grazzi ħafna sur President. Għal Eh, il-kompetizzjoni bej l-atturi ta' trasport u l-kompetizzjoni ġusta eh, fil-settur tal-ajru huwa prinċipju indispensabbli l-Unjoni Ewropea trid eh, tkompli timbotta. Eżis kollegi, kif naraw kompetizzjoni ġusta għall provdituri kollha ta' trasport ma jistawx nsejħulu protezzjonizmu ħażin. Kif kont qed diġà nistaqsi u nitlob l-operaturi diġà eżistenti Ewropej biex eh, eh, eh, kollhom riformi, nitlob għal aktar regoli u aktar trasparenza għal operazzjonijiet u operaturi minn pajjiżi terzi fl-Unjoni Ewropea li jinvestu hawnhekk. Għanna 500 miljon potenzjali, passiġer potenzjal li jivvjaġġaw lejn l-Asja u pajjiżi oħra u ma jiġu għawnek nżidu traffiku u rridu nżommu f'moħna meta namlu f'tejmit komprensivi ma l-Kummissjoni. Jina nemmen il intom tridu torbtu l-klawzula ta' trasparenza fil-ftejmit tal-avjazzjoni ma' investiment ta' pajizi terzi fil-linji tal-ajru Ewropej. L-linji tal-ajru ta' pajizi terzi għandhom jingħataw sussidi għalfe għandhom jikkontrollaw linji tal-ajru Ewropej li jiksbu l-istess riżultati din għalija mhijiex kompetizzjoni ġusta. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna eżis kollega, issa nibdew eh, billi nisimaw il-kummenti minnaħat tal-partiti politiċi u nibdew bil-PP u permettu li nibda bl-onorevoli Van de Kamp. Grazzi ħafna sur President. U nilqa kawnek, eh, komissarju Ettinger, nittama li se taħdi xewqat zbiħ eh, tagħna mill-kollega tiegħek il-Violetta Butin, nittama li tinsab tajba din hija xi ħaġa li smajt illum iżda awguralla eh, minnaħa tagħna. Nixtieq nirringrazzja wkoll kollega l-Honorable Piper tal-xogħol eċċellenti li għamel sabiex Eh, jikkompleta dan u jtem dan il-fajl b'suċċess. Dan ġi konkluż taħt il-Presidenza Awstrijaka. E, kif eh, f'daqqa waħda hawnhekk qed niddiskutu r-riżultati ta' trialogu hawnhekk. Il-President tal-Komitat tal-Ikon diġa għala u l-President tiegħi wkoll li dan huwa fajl importanti ħafna b'mod internazzjonali. Bla dubju ta' xejn huwa importanti u il-fajl tul daw l-axar ftit xhur kiseb l-iktar importanza. numru ta' tendenzi nazzjonalistiċi li qed jiżdiedu madwar id-dinja u għalhekk huwa eh, dmir tal-Unjoni Ewropea biex nassiguraw li l-avjazzjoni internazzjonali tinżamm miftuħa. Iżda iktar faċli tgħidha milli tagħmilha. Iżda jekk issib eh, jekk tiżżomm l-avjazzjoni internazzjonali miftuħa f'kompetizzjoni ġusta huwa importanti ħafna u hemm ħafna kompetizzjoni inġusta hemm barra. Ħafna għajnuna eh, tal-istati illegali mhux biss kwistjoni ta' fuel jew il-landing strips. Maħniex qed nitkellmu dwar iċ-Ċina jew pajjiżi Arab, Hong Kong jew Singapore u koll man involuti f'dan u ma l kumpanji tal-avjazzjoni tagħna li faċjaw dil-kompetizzjoni inġusta u dan il falista jien jgħin il-pożizzjoni tagħhom u konna eh, pożizzjoni aktar ġusta għal kumpaniji tana Ewropej. Grazzi. Grazzi ħafna kollega. Issa fissem l essendi naddu għaddu għal kollega Preuss. Iva, grazzi ħafna, sur President, eżis kollegi. Il-bazi tal-benessri fl-Unjoni Ewropea hija l kompetizzjoni ġusta. L-ugwaljanza soċjali u dan jinkludi wkoll l-avjazzjoni l-istatur eh, tal-avjazzjoni u nirridu nassiguraw l-industrija u l-ħaddiema tagħha ma protetti u nigarantixxu wkoll eh, impjieg sostenibbli fl-Ewropa. Sfortunatament qed ngħixu fi żmien eh, ta' mm, eh, xkiel fil-kummerċ, ta' konflitti u qed noħorġu b'dawn l-istrumenti fejn ma nistgħux intejbu sitwazzjoni għal kulħadd. Il-Kunsill Eh, għandu stampa diffiċli eh, u diffiċli kif tifhem kif eh, nistaw b'mod attiv tmur kontra dal-istrument ta' protezzjoni biex bekk teddet l-linji tal-ajru għal għajnuna inġusta tal- tal-istati. Issa huwa suċċess kbira għalina bħala parlament li nkunu nistgħu nagħtu test li jirregola dan is-settur li huwa b'saħħtu u ċar u issa fidejna għandna strument effiċjenti li se jipproteġi l-linji tal-ajru tagħna mill kompetizzjoni ġusta minn pajjiżi terzi. Maħniġ qed nitkellmu dwar protezzjonizmu żejjed għaliex il-linji tal-ajru għandhom bżonn eh, li m'għandhomx għalfejn jibżaw mill-kompetizzjoni eh, inġusta minn pajjiżi terzi. Għanna kompromess wisa fil-rigward ta' dan ir-rapport u dan grazzi għal rapporter l-Onorevoli Piper u t-tim tiegħu. Iżda wkoll nirringrazzjaw lil dawk kollha involuti li nirringrazzjawhom għal eh, għajnuna kostruttiva tiegħu tagħhom. Grazzi. Grazzi. U issa l-kelma lil Is-Sinjura Foster għal-ISI għal Grazzi, President. Aħna minna ħafna progress minn meta bdejna nitkellmu fuq dan il-fajl. Qed nitkellmu fuq ċertu appoġġ li jagħmilha possibbli għall-Kummissjoni li tagħti iktar pini ħorox meta jkun hemm ċerti problemi fil- fit sport blajru u l-imsieħba konna <clears throat> u l-imsieħba kummerċjali konna nħanna tuwom eh, messaġġ ħażin li jfixkelu mbagħad il-kummerċ f'dan is-settur. Eh, u konna nħanna tuwom setat il-Kummissjoni biex jagħtu jikkastigaw qabel ma jkunu raw is-sitwazzjoni kollha u bekk evitajna wkoll telf ta' impjiegi f'das settur u, u, u prezzijiet ta' biljetti li jolew isset qed tiċċara l-kompetenzi tal-istati membri bħal pereżempju eh, settlement stylmenti speċjalment ma' pajjiżi terzi u oħrajn. Allura naħseb li wasalna l-bilanċ sodisfaċenti li naħseb jagħmilha possibbli biex eh, is-suq bejn l-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi terzi biex jikber u jirrinova ruħu. Jekk tippermetti li President ngħid li di aktar xija l-aħħar diskors f'din is-sede. L-ewwel waħda kien fl-1999. Nixtieq nieħu l-opportunità nirringrazzja l-interpreti, segretarjat u l-personal kollu għas l-appoġġ tagħhom u l-professjonaliżmu u nixtieq ilhom l-isbaħ xewqat fil-futur. Grazzi ħafna. Grazzi, grazzi kollega. fisem l-alde. Il-kelima li jmiss, nixtieq nirringrazzja lill onorevoli Foster tal-li kienet kollega daqshekk tajba ħdimna flimkien. Issa, dwar dan is-suġġett, jien għandi tliet kelmiet f'moħħi, suffiċenza, komplementarjetà, dijalogu. Mela l-ewwel effiċjenza għax fl-aħħar għandna strument illi huwa għandu eh, natura ta' difiża eh, seta l komissjoni biex ikun hemm investigazzjoni jekk ikun hemm iħtieġa jekk ikun hemm ilment raġunat kif ukoll biex jaħdem fuq eh, inizjattiva tiegħu. Il-Kummissjoni ma jkollix għalfej tejn tistenna biex kumpaniji tal-ajru ikunu Ewropej ikunu affettwati imma l-Kummissjoni hija libera li taġixxi blekk imsejjaħ threat of injury. U għandna qafas ta' żmien ċar biex ninvestigaw u qafas ta' żmien biex intemmu l-investigazzjoni imma għandna l-possibilità li nqassru l qafas it-time frame f'każ ta' urġenza, effiċjenza wkoll fis-sens li l-Kummissjoni standard mezzi propji biex tipproteġi kompetizzjoni ġusta permezz ta' l-azzjoni tagħha. Issa t-tieni komplementarjetà. L-industrija tkun kompetittiva illa li flimkien ma' ftehimiet bilaterali komprensivi li ħaj nikkonkludu għandna sistema sħiħa li fċertu mument din tista' tidħol fi sforzi bilaterali biex nirsolvu problema u fl-aħħar fuq dijalogu It-tret punt, in għanna konsultazzjoni dialogu mal partiċipanti kollha e, fl-istati membri. It-tieni ħajkun dialogu mal-imsieħba kollha il-partners permezz ta' eh, mekkaniżmi differenti u fl-aħħar il-Parlament Ewropew għandu dritt li jkun informat matul in-negozjati Da mhux protezzjonaliżmu din hija għodda tajba li jista' jkollna. Grazzi, grazzi. U issa ngħaddu biex nagħtu l-kelma fi semmi l-ħodur is-Sinjura Delli. Jekk jogħġbok. Eżis kollegi preżenti ħan nivvotaw fuq wieħed mill-aħħar regolamenti għal din leġislatura u favur il-kumpaniji tal-ajru hemm kompetizzjoni inġusta fl-ajru u din hija verament ħaġa kera il-linji tal-ajru fil-golf għandhom kompetizzjoni żejda jitħallsu għal fuel, jitħallsu għall ajruporti u dan huwa skandlu. Minħabba li l-kompetizzjoni ġusta tintelfu eluf ta' impjiegi. Dan huma ħaddiema li huma effettwati u din twassal għal ħasra oħra. Kull meta jkollok kompetizzjoni inġusta li twassal għal problemi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Asja, tfisser li wieħed juża ħabb ġdid fil-golf u dan ifisser li l-vjaġġi jkunu iktar twal u allura hemm impatt fuq l-ambjent ukoll minħabba li jkollok iżjed karburant qed jintuża. Għaġfri għandek inizjattiva soċjali u għandek il-lat ukoll ambjentali aħna lkoll vittmi ta' dawn il-prattiċi kumpaniji tal-ajru huma ħatja biex ngħidlek għal 3% tal-emissjonijiet u dinja f'każ ta' pajjiżi dinja indaqs bħal Ġermanja. Mhux biżżejjed qed isir jekk inti trid tirriforma l-avjazzjoni allura dinja sfida maġġuri. Rajna x'qed jiġri taħt il-ftejm ta' Pariġi, is-settur tal-ajru kien imħalli barra kompletament minn negozjati u dak li qed jiġi sfortunatament illum li l-Ewropa hija suġġetta għal mekanizmu globali li ma jħallix assolutament iġlieda fuq it-tisħin tad dinja. Anke fl-Ewropa, hemm nies li jridu jiffaċċjaw il-problema il-problemi li joħorġu mill-avjazzjoni. U l-fatt li Brussell u Amsterdam bħalissa mhix qed tkompli issir permezz tal-linji tal-ajru imma u wasal żmien li s-settur tal-ajru jirriforma ilu nnifsu biex nassiguraw, aħna rridu e, eh, nagħmlu leġislazzjoni biex nassiguraw li jkun hemm eh, tweġiba din l-isfida, mhux ħad tkun faċli ekonomikament u lanqas soċjalment imma hemm id-dimensjoni klimatika wkoll fin-nofs u l-Kummissjoni hija silenzjuża wisq fuq dan il-punt ta' kontra l-klima. Grazzi eżis kollega, issa fisem il l NGL l-Onorevoli Pimenta Lopez. Jekk jogħġbok, għandek minuta u nofs. Grazzi, Sur President. Grazzi ħafna ċer. Hemm okkażjonijiet meta ma nkunx qegħdin naqblu bejnietna u dat suġġett jintegra ruħu fil-viżjonijiet tal-Unjoni mal-konċentrazzjoni u l-monopolji tal-avjazzjoni. Strateġija li jenet għad degradazzjoni tad distruzzjoni tal-kumpaniji tal-ajru anke l-infrastrutturi u s-servizzi bħallajnuna eh, fuq l-art. Proċessi illi huma ta' preġudizzju għal pajjiżi imma speċjalment għall konsumaturi u l-ħaddiema jisabu ruħhom f'sitwazzjoni ta' prekarjetà. Konkorrenza sagrosanta l ħadd ma jmissa ħadd u dikotomija bejn il-pajjiżi Ewropej u l-oħrajn u allura dak kollu fil-kwadru tas-suq waħdini. F'pajjiżi barranin joħolqu kundizzjonalitajiet ma' kundizzjonijiet ta' infrastrutturi ta' pajjiżi terzi u l-konsegwenzi ta' din kompetizzjoni mhumiex ċari is-suq waħdieni jiġbet lejh e, e, mezzi e, f'dan is-settur illi huma jmorru kontra l-kompetizzjoni u għandna kumpaniji wkoll illi, illi ma jispettawx l-impjegati tagħhom. Għal din raġuni ma naċċettawx din l-inizjattiva. U issa kellim li jmiss l-onri fil-ajuto għal minuta iva, grazzi President, eżis kollegi, kif nafu sew, ġewwa l-Unjoni Ewropea għandna e, regoli ristretti ħafna f'dan is-suġġett u dan mingħajr diskriminazzjoni u jikopru il-kumpanji kollha tal-ajru. Imma mhux dejjem tiġi eh, garantita din ir-reċiproċità ma' pajjiżi oħra barra mill-Unjoni Ewropea u rridu naħsbu għal kumpens mm, għal dawn il-kumpaniji Ewropea, il-kumpaniji eh, Ewropej. Kulħadd irid jerfa' il-pis tiegħu biex bekk ikun hemm kompetizzjoni u allura hemm bżonnhom miżuri tajbin u miżuri ta' riparazzjoni, speċjalment jekk naħsbu li regolament qatt ma ġie użat. Irridu nerfaw responsabilità ta' responsabilità maċ ċittadini tagħna u rrid li aħna rridu aħna li jkollna reċiproċità ekwa ma' sħabna barra mill-Ewropea. Grazzi ħafna. Jistax. Grazzi Aziza kollega u issa l-kelma l-onorevoli Soċniet sal-minuta kjoġbok. Dan ir-rapport jitkellem il-kompetizzjoni ġusta hija dik li hija bbażata fuq il- L-appoġġ minnaħa tal-gvern tajjeb, dan huwa veru, huwa inġust li meta tieħu n-nies tal min iħalla 16 xhur l kumpanija da bażikament qed ngħidu li huwa serq. Però aħna nsabu fl-Unjoni Ewropea aħna ma nagħmlu xejn li f'dan il-trasport, il-bidja, l-istudenti, organizzazzjonijiet mhux governattivi anka l-avjazzjoni qed napoġġjaw. U f'daqqa waħda rridna li l-pajjiż tiegħi, il-taxxaturi tiegħi jappoġġjaw l-settur tal-avjazzjoni tal-pajjiż tiegħi. Naħseb mhuwiex f'postu illi hawnhekk qed naraw eh, qed naraw il-xara flaġina meta għandna problemi ħafna kbar Eh, qed nitkellmu dwar il-protezzjoni ta' dawn il-kumpaniji tal-avjazzjoni minn pajjiżi terzi. Grazzi. Grazzi ħafna kollega u issa il-kelma lill-onorevoli Lukazjeska għal żewġ minuti. Grazzi. Grazzi ħafna sur President, il-settur tal-avjazzjoni ta' trasport tal-bnedmin għandu rwol importanti ħafna fil-ekonomija Ewropea u rajna żieda fil-konnessjonijiet Eh, kemm fil-livell eh, tal-Unjoni Ewropea kif ukoll pajjiżi terzi. Eh, dan is-settur qed jiżviluppa b'mod dinamiku fil-pressjoni ta' kompetizzjoni minn pajjiżi barra mill-Unjoni, mill-kumpaniji barra mill-Unjoni Ewropea. U hekk kif naraw il-risorsi ta' pajjiżi terzi u l-globalizzazzjoni għandna aktar kompetizzjoni fl-avjazzjoni fejn kumpaniji tal-ajru mill-pajzi Arabet eh, ikollhom standard għoli ħafna għal prezzijiet pjuttost baxxi. Barra minn hekk m'għandhomx għalfejn eh, żommu ma' regolamenti Ewropej li millat eh, jippermettilhom l-espansjoni aktar maġla u ma jistaw ixeklu kol kompetizjoni u naqbel naqbel ma daw kolla li tkellmu qabli li jgħalu li għanna namlu dak kollu li nistaw sabiex l ftajim l-ġdijt ma l-msiħba strateġiċi jittieħdu propju eh, fid-dal ta' kompetizzjoni ġusta. Għanna bżon sistema effettiva eh, fejn kunem eh, mezzi ta' kumpens biex kunem l-kompetizzjoni adegwata fuq livell Ewropew u nemmen ukoll li dan ir-rapport se jkun lodda li se saħħaħ il-settur tal-avjazzjoni Ewropew. Iżda ejja niftakru li fl-aħħar net huwa l-passiġġier li jażel il-linja tal-ajru. U eh, dan jiddependi fuq il-prezz, il-kwalità tas-servizz, il-żmien ta' meta jsir il-vjaġġ u nemmen li l-settur tal-avjazzjoni li se nsaħħu eh, l-kumpaniji tal-ajru bla dubju ta' xejn se jkollhom ir-rispett lejn il-klijent li huwa importanti ħafna u ma nistgħux nagħtu dan bl-aħjar rapporti li nistgħu noħoġu minn il-Kamra. Grazzi. Grazzi ħafna. Għandek Luka, sinjura taċċetta Jiddispjaċini onorevoli. Il-kollega il tagħna ma jaċċettax il-blue card u issa nagħti il-kelma lil sur Tapardell għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Ippermetti li nibda billi nifraħ lis sur Piper ir rapporter fuq dan il-ftajim interistituzzjonali b'rabta ma' ftehim importanti ħafna li jissalvagwardja l-futur tal-avjazzjoni fl-Ewropa. Ovvjament il-konnettività interna u esterna hija importanti għall-Unjoni Ewropea. Għal din ir-raġuni bħala leġislaturi għandna nipproteġu das-settur billi nuża strumenti u mekkaniżmi li jġibu magħhom pieni għal prattiċi inġusti min-naħa tal-pajjiżi tagħhom ma fl-istess ħin jistgħu jissalvagwardjaw eh, konnettività effettiva. Dan jagħmilha possibbli għalina li niġġieldu pereżempju sussidji statali li jfixklu s-suq tal-avjazzjoni meta niġu mal-avjazzjoni fl-Unjoni Ewropea irridu naraw illi eh, kompetizzjoni ġusta tkun l-ordni tal-ġurnata. Irridu nipproteġu wkoll l-ambjent bħala ko-president għal intergrupp għall promozzjoni tal-Industrija Ewropea nixtieq nibgħat messaġġ jiena lil kulħadd fl-Ewropa u nsemmi u nippunta l kumpaniji tagħna fuq il-prattiċi kummerċjali tagħhom u r-rakkomandazzjoni tiegħi hi li l kwalità tas servizzi hemm bżonn ninżommuha. U anke bilanċ tal-prezzi, bilanċ tal-prezzijiet irid tkun hemm ukoll. Irridna nassiguraw ruħna illi l il kwalità eh, tibqa eh, importanti u tibqa assigurata. Grazzi ħafna kellim li jmiss. L-Onorevoli Zlotowski. Grazzi ħafna, Sur President. Il-kompetizzjoni fis-suq tal-avjazzjoni mhux biss neċessarja iżda eh, l-passiġġieri jistennewa. Din ovvjament trid tkun bbażata fuq eh, l-affarijiet li huma aċċettabbli eh, mhux bħal ma jiġri fil-pajjiżi terzi. L-Unjoni Ewropea rrid ikollha għodda biex tiddefendi li l-annifisha mill-kompetizzjoni inġusta mill-linji tal-ajru Eh, minn pajzi terzi li jisfruttaw situazzjonijiet u kondizjonijiet li xeklu l-kompetizzjoni fl-Ewropa. Nemmen li dan regolament jati loka l-użu ta' din lodda eh, jekk tista' tintuża mhux għad detriment tal-passiġġieri. Pero għanna bżon eh, ta' soluzzjonijiet internazzjonali komplessi ħafna eh, li indirizzaw il-prassi eh, f'dan is-settur fostom l-kwistjonijiet mm, tal-spazju tal-ajru. Bek biss nkunu nistgħu nilliminaw il-problema li qed niffaċċjaw. Grazzi. Grazzi ħafna, nitkellem li jmiss, anzi, kellimni mis fih dan il-proċedura KHDI. Ħannibda bis-Sur Marija Sekjoġbuk. Grazzi, President. Dan ir-regolament 868 għandu jkun implementat dan l-uniku mod biex inwaqfu dal-prattiċi inġusti minn kumpaniji tal-ajru li ġejjin minn barra l-Ewropa. Dawk kienu qed jimplementaw dawn il-prattiċi eh, inġusti manka fih dan il-titjiriet interni tagħna għandu bżonn ikun hemm iżjed eh, kompetizzjoni. Hemm kwistjoni, Kummissarju, dwar il- li fil-Greċja hemm monopolju illi ju tal e, e, tal-legion carrier. Irridu nħallsu iżjed u dak li tħallas inti jekk titmur minna tieni għal Berlin dan il-kumpanija tal-Eġew u daw il-biljetti huma għoljin ħafna. Din hija xi ħaġa li jiena e, ikkundannajt sa minn Ġunju tas sena l-oħra kompletament inġusta. M'għandux ikollna monopolju bħal dan mill-Greċja għall kontinent il-prezzijiet huma li ħafna ħafna ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi. Inkomplu bil-KGDI, it-tieni kelliem u is suret Etridge. Grazzi. Kont imħasseb meta beda id-dibattitu u r-rapporter qal li aħna ħaniġu flimkien u niffaċċjaw il-dan u l-dak imma kompetizzjoni inġusta fit-trasport tal-ajru. Imbagħad il-Kummissarju beda biex qal illi eh, kellu qalbu tajba illi qabad u diġa' qabel ma sema d dibattitu eh, kien diġà ferħilna imma insomma ħalli għadik. Fil-fatt qed inneħħu it-tajjeb li kien diġà sar u l-Unjoni Ewropea qed <coughs> taġixxi ta' negozjatriċi. Għajnuna statali e, ħanfittxuhom u ħandaħlu xi flus min-naħa tagħna. U affarijiet li m'għandhomx jaqsmu ma' għajnuna statali u jiena ninkwieta fuq din il-kwistjoni ta' kompetizzjoni. Di kwistjoni li qegħdin ngħinu biex kun hemm għajnuna statali. Grazzi ħafna kien hemm tal-boħra għall kelma taħt KHDI l-Onveri Kelly. Grazzi ħafna. Ovvjament aħna għandna interess kbir fil-trasport tal-ajru għax aħna nivvjaġġaw ħafna, forsi iktar minn ħadd ieħor. U xi ħaġa li tista' tingħad huwa illi rajna li żvilupp ta' dawn il-kumpaniji il kumpaniji tal ajru bi prezz baxx eh, bħal Ryanair illi eh, issa b'mod drammatiku anke l-biljetti tagħhom qegħdin jitilgħu. U m'għadhomx kompetittivi mal-punt li rridu nagħmlu li jrid tkun hemm kompetizzjoni fuq livell globali wkoll, speċjalment prattiċi ħsiena f'ċerti pajjiżi għandhom għandhom jispiċċaw u naħseb illi għandna nagħmlu iżjed binqas. Grazzi ħafna u issa fisem il-Kummissarju il-Kummissarju Ettinger, jekk jogħġbok Kummissarju jekk jogħġbok. Signuri grazzi President tal-kelma, eh? Mill-kommenti tagħkom, sinjuri, nista' nara appoġġ eh, wiesa għal ftehim fuq il-kontenut ta' dan ir-regolament anke kif ħareġ mir-rapport tal-kollega tagħkom l-Onorevoli Piper. issemmew problemi u veru, iva. Ma tistax tikkanċella kollox permezz ta' regolament, imma huwa titjib kbir. Pass tajjeb lejn li nneħħu kompetizzjoni inġusta. U hija kompetizzjoni kon inġusta kontra linji tal-ajru li għandhom id-dar tagħhom ġewwa l-Ewropa. Imma rridu nirrispettaw ir regolamenti u r-regoli fl-interess ukoll taċ-ċittadini u tal-passiġġieri li jkunu jistgħu jgawdu prezzijiet ta' vantaġġ, servizz tajjeb, kapaċità li jużaw bejn eh, fornituri u oħrajn, kumpaniji oħrajn. Vot ċara hawnhekk mill-Parlament ħajaqlaq din il-proċedura, jikkonkludiha u anke mill-Kummissjoni Aħna rridu narfu li hemm ħafna xogħol x'namlu fuq il-kumpaniji tal-ajru ma dan ir-regolament e, huwa pass kbir il qudiem u nirringrazzjawkom ta' l-appoġġ tagħkom. Grazzi, ir-rapporter l-Onorevoli Piper issa jogħġbu. Grazzi, Sur President. Jiena nirringrazzja lill kummissarju lis sur Ettinger il-budget tal-enerġija, trasport. Iva, affarijiet tajbin dawn. Grazzi lill kollegi għal kontribuzzjonijiet sirjin tagħhom. U grazzi wkoll ix shadows mill-gruppi l-oħra, lill kollegi kollha fit-teams u anki l-assistenti. Nieħu pjaċir nara li l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea mixin fl-istess direzzjoni. Kellna suċċess anki biex aħna nindirizzaw xi tħassib li kien hemm minn xi stati membri żgħar għaliex ovvjament is-sitwazzjoni tista' jkunu komplessi, però xorta waħda irnexxilna niksbu soluzzjonijiet. Apparti hekk nieħu pjaċir nara li l-Parlament ta' aktar effett li regolament termini ta' azzjoni għal theddida ta' ħsara. E dan jagħmel ħafna ħafna aktar minn dak li kellna qabel. Jum importanti dan għall kumpaniji tal-ajru kif ukoll għall ewropa aktar b'saħħitha jekk aħna nifqu flimkien għall-Unjoni tagħna, allura nistgħu niġġieldu lil dawk il-kumpaniji li jistgħu naħsara. Grazzi ħafna lill-Onorevoli Piper. Diskussjoni hija wkoll tiġi fit-tmiema u l-votazzjoni ssir għadha. L-ordine del giorno. L-agenda tindika il-rapporter tal-Onorevoli Holmeyer linji gwida l-budget 2020 taqsima tlieta. Ngħaddi l-kelma b'hekk lir rapporter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 tawni ħafna indikazzjonijiet illi aħna nistgħu noffru einerseits der Übergang zu mehr biex bekk naslu soluzzjonijiet. Ovvjament is-sitwazzjoni hija partikolari għaliex hija sena ta' tranzizzjoni f'termini tal-perjodu MFF u anki naraw li t tranzizzjoni timxi mingħajr skossi u anki biex aħna nqisu l-andament ta' Brexit ma nafux eżattament se jiġri Umbat, hemm ukoll sfidi importanti qudiemna. Il-kompetizzjoni ġusta, l-impjiegi fl-ħdan l-Unjoni Ewropea, kwistjonijiet illi rridu niksbu progress dwarhom. L-istess għall għajnuna ta' żvilupp kif ukoll kwistjoni tal-migrazzjoni. Ċertament hija kwistjoni wkoll ta' sigurtà kemm interna kif ukoll esterna. Kif ukoll kwistjonijiet brabta ma' din dan is-suġġett partikolari. Kummissarju, jiena għandi talba partikolari x'namillek jekk jogħġbok. Ikkonsidraw dak li aħna qegħdin nissuġġerixxu għaż-żgħażagħ u għall Erasmus. Aħna konvinti illi jista' biss ikollok ekonomija tajba u industrija jekk iż-żgħażagħ tagħna jkollhom impjiegi tajbin neħtieġu impjiegi kompetittivi għaż-żgħażagħ partikolarment jekk irridu ninvestu f'teknoloġiji fil-ġejjieni b'hekk irridu nħarġu liż-żgħażagħ f'dawn l-oqsma bħala parti mill-edukazzjoni tagħhom allura jridu jkunu jistgħu jżuru pajjiżi fil-viċin tagħhom biex jitalmu aktar. ċaħġa rridu nippromovu permezz tal-programmi tagħna. Jekk imbagħad nikkonsidraw Horizon Europe, allura hemmhekk ir-rata ta' suċċess ma tantx huwa hija waħda għolja. Iva, donnu qed nirrepeti xi argumenti li esprimejt fil-passat, però jekk tqis il-programm Kozmi u anki teknoloġija emerġenti, Hemmhekk tara hemm rata ta' 97% ta' rifjuti, mhux biss għax il-proġetti mhux tajbin, iżda sempliċiment għaliex mhux qed ikollna biżżejjed finanzjament mill-Istati Membri. U allura naħseb illi Issa żazaħ irridu jaċċertaw li jkollhom il- l-impigi għal-ġejjeni, u għallura jtikun hemm dimensjoni soċjali, ġifiri li jkollna l-impigi li jkunu disponibbli fuq ċertu medda ta' żmien, xi ħaġa li nistgħu nippromovu. Naħseb illi dan huwa l kompitu għelini tagħna naċċertaw illi nkunu nistgħu nwasslu impjiegi għal żgħażagħ bil-kwalifiċi adattati u anki li l-impjiegi disponibbli jkunu impjiegi tajbin u fl li jixtiequ biex bekk li żgħażagħ inżommuhom fih dan l-Unjoni Ewropea. Nikkompetu b'hekk anki ma' nħawi oħra fid-dinja għal żgħażagħ talenti. Il-Kunsill mhux preżenti bħalissa fil-Parlament, però għal minuti nixtieq ngħid ukoll illi rridu nindirizzaw nuqqas tarida tal-istati membri wkoll. Jiġifieri naraw li nibdew id-diskussjonijiet f'fażi bikrija u niddeċiedu fuq ċertu kontenut minn qabel anki jekk kollox se jiġi applikat imbagħad tal-leġislatura li jmiss. Aħna nixtiequ li l-Kunsill jibda jindirizza l budget b'mod bikri u nixtiequ wkoll li l-Kummissjoni tqis dawn il-prioritajiet tagħna. Grazzi lill kollega issa fisem il-Kummissjoni il-Kummissarju Oettinger jekk jogħġbu. Verehrter Herr Präsident, Damen und Herren Abgeordnete, President, Signori. Id-dibattitu tal-lum jiftaħ in-negozjati tal-budget tal-2020. Din is-sena hija sena partikolari għaliex l-aħħar -sena fi żmien tal-2017-2020 dan il-perjodu baġitarju u anki għaliex il-Brexit qed iwassal ċertu element ta' inċertezza. Ma nafux jekk il-kollegi tagħna mir-Renju Unit u mhix se jerfgħu id-drittijiet tagħhom u r-responsabiltajiet tagħhom għall baġit 2020 li dwarhom qablu b'mod unanimu fil-Kunsill fl-2013. Tielet punt Għaliex? Hija sena ta' bidla, bidla fil-Parlament u anki fil-Kummissjoni. U allura aktar u aktar irridu nagħmlu kontribuzzjoni għall-istabilità biex bekk il-programmi baġitarji għall-iżvilupp Ewropew ikollhom effett pożittiv. U lan komuni tagħna jiġifieri li niksbu riżultati tajbin bil-finanzjament Ewropew ikunu riżultati li jkunu wkoll eh, realistiċi. Grazzi lir rapporter għax-xogħol eċċellenti tagħha. Fost oħrajn dina wkoll tfisser illi qegħdin jingħaqdu kollegi differenti, spettattivi differenti minn gruppi politiċi varji hija rnexxiela tikseb ftehim u f'sena elettorali dan huwa kompitu illi huwa aktar aktar diffiċli. Grazzi wkoll li dawk il-kollegi li ħadu il-ħin sabiex ikunu kostruttivi u minn flok huma jagħmlu kampanji elettorali għatta ħafna ħin fuq xogħol bħal dan u grazzi wkoll għal fatt illi lan tal-Parlament huwa għan illi huwa simili għal dak tal-Kummissjoni mela sena ta' bidla kif semmejdin. din. intom responsabbli għall pożizzjoni tal-Parlament. U jiena nittama li l parlament li jmiss illi jkun ċertament differenti sejjer ikompli bil-ħidma tagħkom. Nittama illi ikun hemm numru kbir ta' membri fil-Parlament li jmiss illi ikunu interessati wkoll fil-politika baġitarja ħafna fosthom u rew il-kapaċitajiet tagħhom f'dawn is-suġġetti baġitarji. nittama hawnhekk li dan ix-xogħol jitkompla fil-leġislatura li jmiss. Aħna fil kummissjoni qegħdin nosservaw dak li qed iseħħ b'interess għaliex il-konċiljazzjoni dejjem tisir aktar aktar diffiċli. il kummissjoni ta' Juncker fit-18 ta' novembru tiġi fit-tmiema u lura se jkollna ngħaddu kollox fidejn il-Kummissjoni l-ġdida iżda jekk ikollna nkomplu xi ftit aktar għal xi kummissjoni ta' wara ma tkunx tista' tiġi kkonfermata dak iż-żmien, allura aħna bħala Kummissjoni Juncker se nissuktaw għal xi ftit ta' żmien. Però xorta waħda jkun hemm kontinwità għaliex din hija xi ħaġa importanti ferm. Mela, hemm pont bejn il-preżent u l-ġejjini f'termini tal-Unjoni, l-innovazzjoni s-sigurtà Dawn huma elementi ta' titlu li Sinjura Holmeyer użat għar-rapport tagħha naħseb għażla għalija din għaliex bekk qed nagħmlu rabta mal-finanzjament għad-demos Ewropew. U allura għandna prioritajiet li huma komuni, l kompetitività il-kabbir ekonomiku aktar xogħlijiet, ta' standards aħjar illi ntejbu l-standards ta' għajxin aktar riċerka aktar impjiegi żgħażagħ l-iżvilupp ambjentali u l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. Aħna wkoll tal-fema li l-promozzjoni ta' tkabbir ekonomiku u l-kompetitività huma priorità illi qiegħda fil-quċċata tal-lista ta' prijoritajiet tagħna. L-aħħar sitt snin mod ġenerali kienu tajbin għall-ekonomija Ewropea it-tkabbir ekonomiku kiber sena wara oħra u kellna aktar dħul fiskali illi kienu aktar milli dak li kien imbassar. Ta' kull sena il-qatt waqa' inkluż il-qatt fost iż-żgħażagħ u l-impjiegi bdew jiżdiedu. Xorta waħda il-qatt ma niżilx kif xtaqna, però nistgħu ngħidu illi s-sitt snin li għaddew kienu pjuttost pożittivi u nistgħu naraw li t tkabbir ekonomiku qed imajna xi ftit u allura budget tal-2020 irid ikollu strumenti li jistgħu jindirizzaw l-istaġnar, ir-reċessjoni, il krizi kriżi biex ikonna tkabbir ekonomiku, aktar impjiegi, prosperità, kompetitività. U fih dan il-qafas tal-kapaċitajiet finanzjarji limitati tagħna. Issa l-SMEs, in-negozji żgħar u medji. Aħna nixtiequ nippromovu l-innovazzjoni fin-negozji Ewropej għandna l-Erasmus Plus kif ukoll miżuri oħra sa miżuri illi joħolqu għarfien kulturali mbagħad miżuri biex niġġieldu il-bidla fil-klima, ċiber sigurta, bekk għandna numru ta' programmi li qegħdin nużaw biex nkunu effettivi u dawn kollha jridu jiġu appoġġjati. Imbagħad hemm bżonn flessibilità biex nkunu nistgħu nagħmlu hekk. Aħna bħala kommissjoni rridu naħdmu ma' oħrajn xi kultant kontra l-Kunsill u allura rridu niġġieldu għall flessibilità li tista' twieġeb mod flessibbli u ħin waqtu biex bekk naslu għal dak li huwa mistenni l 2020. Se nżommu għajnejna wkoll fuq il-politika ta' koeżjoni biex naċċertaw illi jkun hemm livelli adattati ta' ħlasijiet biex l-impenji kollha jiġu osservati. Id-dħul kollu li nirċievu jridu jiġu impaċija mal-ħlasijiet biex bekk ma jkollniex diskrepanzi kbar illi mbagħad jaqgħu fuq il-10 snin ta' wara. Il-Kunsill ippubblika l konklużjonijiet tal-Ecofin ta' 12 ta' frar u matul il-jiem li ġejjin se jkun hemm ukoll suppliment bit-tieni dokument budġetarju u aħna nistgħu mbagħad nagħmlu xi xogħol ta' medjazzjoni biex nippruvaw niksbu ftehim sa fejn nistgħu bejn il-Parlament u l-Kunsill. Fl-20 ta' Marzu jkollna trilogu li jmiss u din hija opportunità biex insibu bażi komuni. B'hekk minn ġdid nixtieq ngħid illi l-prioritajiet tagħkom huma kważi identiċi għal dawk tal-Kummissjoni. U allura grazzi ħafna l-ħidma tagħkom Jina kuntent nara wkoll illi rnexxilkom tisaparaw il-kampanja elettorali tagħkom mill-prijoritajiet budġetarji tal-2020 li huma fl-interess ta' ċittadini kollha tagħna. Grazzi ħafna. Aziz Kummissarju. Issa nibdew bl-interventi f'isem il-gruppi politiċi. Naddi l-kelma f'isem il-grupp tal-PPE lill onorevoli Kelly għal tliet minuti jekk jogħġbok. Uh, grazzi ħafna. U grazzi u nifirħu lil Monika Halma, il-kollega tiegħi, u anki l-Kummissarju Ettinger li għamel daqstant xogħol tajjeb fuq dan il-portfolio hekk kif għamel fuq il-portfolio ta' qabel tal-enerġija. Tajjeb li jkollna nies daqstant kapaċi li jgwidawna u għandna nrodulhom ħajr. Dan il-budget qed jindika direzzjoni tajba għall-MFF li jmiss u allura rridu naċċertaw illi qegħdin indikaw prioritajiet ewlenin biex niksbu dak li nixtiequ fl-10 sin li ġejjin. Il-budget ikun b'saħħtu irid ikun iffinanzjat kif suppost u jħares il quddiem kif semma l-Kummissarju. Nilqa il-fokus tar-rapporter dwar l-innovazzjoni r-riċerka jiena kont involut f'dawn l-oqsma fil-ħin tiegħi fil-Parlament Ewropew biex bekk inkomplu nikbru jkollna impjiegi fis-27 stati membri u anki ntejbu l-kompetitività globali tagħna. Nilqa l-importanza li l-rapporter ta' tal-programmi ta' suċċess bħal Horizon 20 u 2020 Cosme kif ukoll l-investimenti diġitali. It-tieni, nilqa l-prominenza li ngħatat li sfida tal-klima sfida kbira biex naċċertaw li l-miri tal-2030 jiġu indirizzati kif iddiskutejna tal għodu mal-Kummissarju Kanjete u anke jkollna miżuri biex naċċertaw li l-Unjoni Ewropea tibqa' fuq quddiem tal-azzjoni tal-klima. U urrit ukoll dana kollu bil-ftehim ta' Pariġi sentejn ilu. Mingħajr finanzjament tal-azzjonijiet bħal dawn mhux se niksbu dak li nixtiequ u allura l programmi ta' suċċess jistgħu jenuna u allura rridu aktar azzjonijiet. Dawn l-aħħar rajna suċċessi u anki wassalna aktar minn 35,000 il-kilowatt ta' aktar enerġija u ħafna minn dan din l-enerġija hija rinnovabbli u anki għandna aktar minn 5,000 il-gigawatt f'termini ta' tfaddil u allura dana kollu jista' jgħin biex kollox ikun realtà wkoll għal ġejjieni. L-Invest EU huwa programm kbir ħafna u se jgħin u jibni fuq FC u nittamaw li naqblu fit trelogu dwar dan. Ir-riżultati juru dak li jista' jikseb il-budget meta jkun b'saħħtu. Nittamaw li niksbu l-istess ħaġa fl-2020 u bekk niffinalizzaw id-diskussjonijiet biex ikonna MFF għall-2021 sal-2027. U naqbel mal-Kummissarju meta refera l-Brexit Iva, straordinarju illi kien hemm ftit voti biss ta' distak biex ikun hemm ftehim mal-Unjoni Ewropea. Ġifieri xakar ikun hemm xi deficit fil-budget u nittama illi l-istati membri l-oħra jaraw is-sens illi nagħmlu tajjeb għal din il-lakuna biex bekk flimkien nagħmlu dak li tassew nixtiequ nagħmlu u aħjar nagħmlu dan ix-xogħol flimkien milli weħedna. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna, kollega. Issa għandna talba ta' blue card fisem eh, l-onervoli Nirjada. Inti taċċetta din il-blue card jekk jogħġbok, kollega. Um, Sean, soħok. Sean, mela, jiena nilqa l-fatt li qed tuża tant interess, partikolarment fil-kwistjoni tal-klima, però kieku kont taf il-budget kont tifhem illi Emma Monzer biss għal kwistjonijiet tal-klima, mhux biżżejjed dan, però l-mistoqsija tiegħi għalfejn il-grupp tiegħek refjuta lil dawk illi jitkellmu mat tixek tal-Irlanda dwar bidla fil-klima u intom dejjem tivvotaw favur in-nefqa fuq il-karburanti fossili aktar milli tindirizzaw aspetti oħra, kif nistgħu ngħixu aħjar mingħajr dawk il-karburanti jiena sorpriża. Forsi tista' tuna xi idea dwar l-idea tagħkom dwar kwistjonijiet bħal daw, grazzi. Uh, Kwistjoni interessanti din u anki mistoqsija tiegħek. Jiena nista' ngħid illi l-grupp tiegħi hawnhekk fil-Parlament Ewropew inna ninvolvu ruħna fil-bidla fil-klima jiena wkoll kont involut fil-ftehim ta' Pariġi fisem il-Parlament il-kredenzjali tiegħi fil-bidla fil-klima huma li huma u nixtieq ngħid ukoll illi l partit tiegħi huwa fil-gvern bħalissa u taħt il-Ministru l-ġdid tagħna bħalissa qed iħejja l pjanijiet tagħna tal-klima u l-enerġija illi se jkun ambizzjużi ferm u anki l-miri tal-2040. Hemmhekk għandna 25% għall azzjoni fil-klima. Ġifieri fina għajl il-partit tiegħi, il-Gvern u anki l pepe hawnhekk fil-Parlament Ewropew qegħdin fuq quddiem biex innaslu għal bidla fisem il-bidla fil-klima. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa fissem eh, l-SND naddu għall-onorevoli Glonak Moran, jek joġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Kummissarju, eżis kollegi, u unur għalija li nista' naddi il-vuċi tal-Soċjalistu Demokratiċi għal di l-proposta tal-budget tal-2000.